ma mandunajniex illi kienem talba eh, għal e, sur Karim biex jitkellem. Ħanati erba minuti li sur Kamal għal prezentazzjoni tar rapport tiegħu Infakkar li l-kulħat illi edin inħarsu lejn il-kummerċi l-ezbej l-Indija u l-Unjoni Ewropea. Uh, Grazie ħafna, Sur President. U nifhem li kien hemm konfużjoni jiena għattajt ħafna ħin f'dan il-parlament li ngħidulhom nispjega lin-nies li mhux is-sur Karim iżda s-sur Kamal. U ħin kollu jħawduna lilna tnejn, ġviri jiena nitkellem fismu l-kollega jitlobkom skuża minħabba li ħabba ċirkostanzi ma kienx qed jistenja u ma setax ikun preżenti hawnhekk il-lejla magħna. Dwar il-kwistjonijiet tal-proprjetà intellettwali, xġara bħala rizoluzzjoni alternattiva bej il-partiti politiċi sa tresqet proposta u ħat tkun votata u kolm fil-komitat. Ir-rezoluzzjoni alternativa għedha tgħid kemm importanti l-imsieħeb fil-kummerċ, ġifiri l-Indja, kemm importanti għall-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea u l-Indja bdew negozjati fis-sena 2007 għal dan l-ftejim ta' kummerċ ħieles u il-rapport jitlob li kunem konklużjoni bilanċata f'dak li għandu xaqsam il-ftejim ta' kummerċ ħieles bejn l Ewropea l-Indja li kopri servizzi u prodotti u jkopri ħafna u koll oqsma tal-kummerċ. Aħna u koll għanna inkopru servizzi u standards fitosanitarji, sanitarji, sanitarji u anka l-standards ta' dwan huma importanti li ħduhom in konsiderazzjoni. Parti mir-rapport tgħid li jekk inti tħarsa lejn il-kummerċ fil-prodotti tara illi l-kummerċ li jisir mal-Indja u jista' jitqabel mal-kummerċ li qed isir ma' pajjiżi oħrajn. Għandna medja ta' kummerċ mal-Indja ta' 14.5%, però l-Indja hija pjuttost inkwetata dwar konsegwenzi ta' direttiva REACH u ta' direttivi oħrajn intlaħqu fl-Unjoni Ewropea dawn huma kwistjonijiet li għandhom ikunu solvuti fin-negozjati mal-Indja. Per jiena nixtieq ngħid ukoll il-liberalizzazzjoni tas-servizzi m'għandix twaqqaf il- funzjonament tajjeb ta' servizzi pubbliċi, però fl-istess ħin aħna rridu narfu li ħafna drabi l-istat ma jkunx jista' jipprovdi servizzi pubbliċi f'dan il-pajjiżi u rridu narfu wkoll illi hemm rwol għas-settur privat illi jkun qed jipprovdi dawn is-servizzi lil foqra speċjalment meta l-istat ma jkunx jista' jipprovdi dawn is-servizzi pubbliċi. Il-kummerċ bejn Indja u l-Unjoni Ewropea mhuwiex taqsek stabbli. L-Indja edha tesporta 9.2% tal-prodotti tagħha l-Unjoni Ewropea. U aħna rridu niskuraw illi fit fil-kummerċ tagħna fis-servizzi aħna jista' jkollna il-possibilità li l-kumpaniji indjani jkunu jistgħu jieħdu ammonti kbar ta' informazzjoni. Aħna wkoll nafu li kien hemm anke każijiet illi kellhom x'jaqsmu ma' problemi fil-kapital jiena nitlob lill-Kummissjoni sabiex toħsib dawn il-problemi, speċjalment dawn il-problemi ta' kontroll ta' kapital sabiex nippruvaw nilu dawn il-pajjiżi speċjalment fis-sitwazzjoni li nsabu fija bħalissa ta' kriżi finanzjarja. Rridu naraw kif ħanużaw iktar protezzjoni għalli aħna nilqu l-obbligi tal saħħa pubblika, però aħna nafu wkoll li jekk ħanimponu wis obbligi fuq is-sistema tas-saħħa pubblika, din tista' jkollha effetti negattivi fuq eh, is-sistema ġenerali minħabba li jkun diffiċli l-kumpaniji jizviluppaw l-affarijiet li hemm bżonn skont ir-regoli tagħna sabiex ilqu dawn l-anijiet. Jiena naħseb li dan il-ftim għandu jitlaħaq mill-iktar fis possibbli ħan garantixxu li jkun hemm investiment reċiproku kif ukoll kummerċ bejnietna u rridu wkoll nappellaw natuħarsa ħarsa li leġiżlazzjoni dwar il-health and safety u rridu naraw li kunem hemm bilanċ bej kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kummerċ kif ukoll l-standards tal-ILO. Jiena naħseb li xi kultant jisna niġbdu wisq il-ħaber fuq naħa waħda u nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn aħna li daw l-pajjiżi l-fqar nitfgħu f'sitwazzjoni qar li jinsabu fiha minħabba li ma nitfhomx l-opportunità sabiex jiżviluppaw il-kapaċitajiet tagħhom. Grazzi ħafna Sur Michel Kjoċbok. Grazzi ħafna, jina nixtieq ringrazzja l-Parlament Ewropew għall-interess kollu li wrew fin-negozjati li kien hemm bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indja b'mod partikolari jiena nixtieq nirringrazzja l-Sur Kamal tal prezentazzjoni li għamel fissem il-kollega kif ukoll il-Kumitat għal kummerċ internazzjonali għax kollu li għamlu dwar dan is-suġġett. Aħna kena bosta diskussjonijiet um, mal-parlament u nafu illi tkellimna fuq ħafna mill-loqsma tal-kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indja u naħseb ukoll li perspettivi li kienu prevalenti fid-diskussjoni kienu favur il-ftejim Importanti però li nħedu konsiderazzjoni l-kuntest in ġenerali u nafu li relazzjonijiet strateġiċi tagħna mal-Indja huma pjuttost komplessi u għandna wkoll bosta proġetti konġunti u ħafna inizjattivi kbar oħrajn li aħna diġà stabilixxejna mal-Indja. Nafu illi hemm proposta ambizzjuża ħafna ta' kummerċ ħieles u permezz ta' din il-proposta suppost ikun hemm vantaġġ għaż-żewġ naħat ġifieri għall-Unjoni Ewropea u għall-Indja. U hemm bżonn illi Anzi, dan kien riżultat ta' studju tal-impatt tal-iżvilupp sostenibbli li sar minn konsultant indipendenti aħna rridu nħidu konsiderazzjoni l-impatt li jista' jkollu dan il-ftehim ta' kummerċ ħieles u naraw x'miżuri aħna nistgħu nimplementaw ħalli niżguraw dan il ftejm kollu suċċess. Din il-proposta da miġi finalizzata, suppost ħatkun fidejna f'April fil-fatt. Jena nixtentikom ftit informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tan-negozjati kenna eh, fil-weekend li għadda propju kenna zewċ sessjonijiet f'New Delhi aħna issa wara elezzjonijiet fl-Indja u l-elezzjonijiet fil-Parlament Ewropew, ħanitlu iktar fid-dettal fin-negozjati, però diġa' nafu li hemm bżonn naħdmu iktar, hemm bżonn li nagħmlu iktar skambju ta' tariffi, ta' informazzjoni u rridu wkoll naraw li hemm xi ftit ta' progress minkejja l-fatt li għadna finalizzajniex fuq ċertu affarijiet, il-Kummissjoni ta' tistenna bil-ħerqa li konna iktar opportunità ħalli nikkoperaw mal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna aħna ħnivvutaw dwar dan rapport il-ħamis. Skużani, Sinjura Bazzelli li żammejtek tistenna daqsxejn s-sales li nisimgħu lilek dwar ir-rapport tal-prezzijiet tal-ikel fl-Ewropa. Grazzi ħafna Iva l-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazzja lil kulħadd fil